Questo, dovevi parlarne con la Gherli. Dear colleagues, we can start our meeting. Eżis kollegi, nistaw inkomplu, anzi nibdew il-qatana fil-fat. bil-punt numru 2, l-adozzjoni tal-agenda, kif tafu il-votazzjoni dwar il-rapport ITS e ġi pospost għal laqa ordinarja fi Strasburgu nhar il-ħamis 15 ta' Diċembru mit-8 sa' l-10. Agenda, abbozza agenda riveduta ġi tiċirkolata it-2 nhar il-5 ta' Diċembru jekk memx oġġezzjonijiet l-abbozz ta' agenda riveduta tista' tiġi adottata mingħajr lebda bidla. Issa avviżi minnaħa tal-President. Is-sur Stajstaft u il- l-iskadenza ġewwa inta il- ġi post U fil-fat l-iskadenza issa ġdida għall emendi mresqa bl-Ingliż hija dik tal-erba 14 ta' Diċembru. La bozz ta' opinjoni ta' Sinjura Melin dwar il-ħarsin ta' ħaddiema minn riski relatati ma' karċiroġeni u mutaġeni wara il-posponiment mill-ġdid tal-adozzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni dwar tieni batch ta' sustanzi li jissa huwa eh, mistenni nar il-21 ta' Deċembru 2016 għanna skadenza ġdida tal-emendi dik ta' 2-9 ta' jannar 2017 war nofsinar, fl sinar, skużawni. Issa, fost il-dokumenti um, ser sibu kol rapport tal-missjoni li saret fi Johannesburg ta' CITES bejn 23 u l-25 ta' settembru 2016. Festin żgħar tal-miliet ser ikun hemm festin żgħir e, propju wara l-qatana fl-istess kamra. Illum għanna interpretazzjoni f-21 lingwa u l laqtana ser tkun web streamed. Ir-rakkomandazzjonijiet issa tal-koordinaturi dawn ġew ċirkolati jekk ma tkomx oġġezzjonijiet nistgħu inqisuhom approvati. Punt 5 approvazzjoni tal-minuti ta' 29 ta' Settembru jekk ma tkomx oġġezzjonijiet dawn il-minuti se jiġu meqjusa bħala approvati wkoll. Issa hemm bżonn li nirrapportaw dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa dwar ir-regolament dwar il-Merkurju. il-negozjati dwar Merkurju ġew konklużi fit-tieni trialogu li ġi konkluż nar il-3-6 ta' Diċembru. Jeżistu differenzi konsiderevoli fuq diversi kwistjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsell, però dawn ġew eliminati u l-kwistjoni pendenti kollha ġew koperti dwar prodotti ġodda u proċessi eh, tħassret il-kriterja ta' valutazzjoni ekonomika. Hemm ukoll dwar il-skart il-perjodu massimu għal ħazna temporanja ġi limitata għal ħames snin u l ħazna fuq l-art ter titlob illi jkun hemm Pass ieħor, pass ta' solidifikazzjoni addizzjonali dwar il-siti kontaminati, il-Kommissjoni fi żmien tliet snin ser tipproduċi inventarju ta' sit tal- eh, siti bbażat fuq l-informazzjoni li tiġbor mill-istati membri dwar il-Mercury Added Products ser ikun hemm derogi ta' esportazzjoni relatati mal-valuri tal-limitu. U Addizzjonalment il-Kummissjoni ser tagħmel reviżjoni sas sena 2022 dwar il-bżonn li jkun hemm iktar allineament mal-valuri limitu dwar il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-Merkurju, partikolarment brabta mar Ross. Dwar il-proċessi eżistenti dan kien red line għal-Kunsill u bilna illi ikun hemm perjodu ta' transizzjoni miftem dwar il-dental amalgam li kienet kwistjoni prinċipali, il-Kunsil ma setax jaqbel fuq din il-phase-out ta' stretta u l-kompromess intlaħa eh, pero xorta waħda ser ikun hemm phase out u dispożizzjonijiet eh, b'saħħithom li morru ma' dan. Il-President il-presidenza issa ser taqbel fuq test f'Koriper, ġifir ser tuħu test f'Koriper, u skont id disponibilità ta' test aħħari e kif ġifir il-Koriper jaqbel dwar u l-votazzjoni fil-Komitat Envi ser isir jew fil-15 eh, ta' Diċembru fi Strasburg jew nkellem nhar 12 ta' Diċembru ta' Jannar, skużawni. Issa naddu għal votazzjoni U ħanibdew billi nitkellmu fuq il-medicina pedjatrika. Nistaw nibdew minnu fiħ bil-votazzjoni um, ta' emenda 60 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess numru wieħed dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 65 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix Emenda 76 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 77 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 78 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 79 b'emenda orali mitluba mill-SND. Għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda orali? Le, mela nivutaw fuq l-emenda e kif proponuwa l-SND. Dok favur kontra stessjoniet taddi. Emenda 70. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivvutaw dwar kompromess 2. dok favur kontra astensjonijiet ma taddix. Anzi, taddi, taddi. Votiamo le... Issa, l-emenda 70, Favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess li ta' favur kontra astenzjoniet għadda. Issa 79 favur kontra astenzjoniet verifika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Tajtu, jekk joġobkom. Matic. Amenda 80, favur. Kontra astensjoniet u 81. Eh, favur kontra astensjoniet niverifikaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 82 favur kontra astensjoniet maddiċ. 83 favur kontra astensjoniet maddiċ. 84 favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa 86 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 87 favur kontra Astenzjoniet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astensjoniet maddiċ. 2 favur kontra Astenzjoniet astensjoniet għaddit. tlita favur kontra astenzjoniet maddiċ. Erba favur kontra astenzjoniet maddiċ. Hamsa favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa flimkien sitta u seba favur kontra astenzjoniet għaddu. Tminja favur kontra astenzjoniet maddiċ. Disa favur kontra astenzjoniet maddiċ. 10 favur kontra astenzioniet għaddit 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 12 favur kontra astenzioniet għaddit 13 mux sen votaw xwaqat waqat 14 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. il-vota, votazzjoni magħluqa, m'għaddiċ. 15 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 16 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 17 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 18 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 19 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ maddiċ 20 favur kontra astensjoniet għaddit 21 favur kontra astensjoniet għaddit 22 favur kontra astensjoniet għaddit issa kompromess 4 favur kontra astensjoniet għadda kompromess 5 favur kontra astensjoniet għadda issa l-emenda 27 favur kontra astensjoniet għaddit Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Amenda 33 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 35 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 36 favur kontra astensjonijiet għaddit. 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 favur kontra astensjonijiet maddiċ 39 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess 7 favur kontra astenzjoniet għadda. Amenda 43 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa nivotaw fuq l-emenda 47 favur kontra astenzjoniet niverifikaw. Kuħat vota votazzjoni mal-luqa għaddit. Kompromess 8, favur, kontra, assenzjoniet, għadda. Emenda 53, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 54, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 55, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 56, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 58, favur, kontra, assenzjoniet, Għaddit maddiċ 59 favur kontra stenzjoniet maddiċ vot eh, aħħari, votazzjoni elettronika, jekk joġbok emenda 70, 70, It's paragraph 4A new, page 2.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 ġiet proposta mis-soċjalisti. We have a final vote, sorry. Iva, edin fil-vot aħar, Iva, votazzjoni miftuħa, skużawni. Avete votato tutti? Kaħat vota, votazzjoni maluqa. Tajb wisq. Mela, votazzjoni favur unanimu. Grazzi u prosit. We give for one minute the possibility. La mela, pausa ta' minuta biex dawk li jistgħu joħorġu mill-sala jkun jistgħu joħorġu. Okay, colleagues. Eżis kollegi. Mela. Punt 8 sa tal-aġenda tagħna jmessi ġifiri semestru Ewropew għal koordinazzjon tal-politika ekonomika stħarriċ annwali dwar it-kabbir 2017 għanna la bozz ta' opinjoni mill-kollegi tana, kollega tana Nuno Melo, mhux iħataw u ngħaddi l-kelma l sinjura Ajuso biex prezent il-pożizzjoni tal-rapporter. Jekk bok Pilar. Iva, grazzi ħafna, President. Il-sur Nuno Melo għalli ma setax kun għawax kellu jitlaq mini u għalli jena se nitkellem u għandi pjaċir nitkellem in floku. Mela, id-debattitu fuq semestru Ewropew hija opportunità ta' deb biex indaħlu politiki favuri s-saħħa u l-ambjent fil-perspettiva ekonomika u biex ikonna svilupp sostenibli. L-ekonomija eh, favur l-ambjent hemm bżonn tiġi eh, turi li hija tant importanti għall-ekonomija biex innaqsu id-dipendenza esterna noħolqu l-postijiet tax-xogħol għallek għanna bżon li konna mod sostenibli u li ħafna biex aħna innaqsu il-dipendenza produzzjoni tal-materja prima biex hekk anki fatturi bħal tibdil fil-klima u hekk nkunu qed rispettaw trattat ta' Pariġi u għalhekk aħna bżonn promuovu prassi tajba favur l-ambjent u ovvjament nikastigaw dawk li mhumiex qed jagħmlu hekk u l-ekonomija nħarsu il-osma ta' kooperazzjoni u naraw li mumma l-kondizjoni biex ikonna iktar tkabbi f'ċerti setturi. Issa fuq il-politika fuq is-saħħa, is-saħħa ovvjament hija valur intrinsiku u eh, importanti ħafna għad kabir ekonomiku u għalek ninvestu fi s-saxħa biex hekk intejbu s-saxħa il-ġit ekonomiku u l-kondizzjonijiet soċjali mod partikolari l-ħtiġa il insaħħu l efficienza u sostenibilità finanzjarja tas-sistema tas-saħħa. Il-investiment effettiva fis-saħħa hija kondizzjoni sine qua non għal ġit u għall-iżvilupp ekonomiku u għal ek lan ikun li konna zida fil-risultati fil-produttività u fl-offerti tal-postijiet tax-xogħol u nittama illi nista' not fuq il-kollaborazzjoni tal-rapporters kollha u tax-shadow rapporters. Grazzi ħafna. Grazzi lilek u issa nibdew bi shadow rapporter għall-SND is-sur Zoffoli. Grazie Presidente. Grazzi ħafna President, il-komunikazzjoni tal-Komissjoni fuq politiki ekonomiċi u tkabbir għal-2017 tinsisti u għandu raġun biex insaħħu il-rekupru ekonomiku ninvestu mod deċisiv fi żgħażagħ mod ġenerali fuq il-ġida kontra l-qatt. Sissa naħseb nistgħu naqblu l-koll aħna nafu illi l-idea illi konna Ewropa illi ma tkunx tista' toffri opportunitajiet futuri għaċ-ċittadini tagħna ta ovvjament se tfalli minħabba l-populizmu. Imma jekk morru mill-proposti għal ħajja ta' kuljum għal prattika, ovvjament il-Parlament għandu bżonn joħroġ proposti iktar għal-bina meta jara dawn is-sfidi antiki illi qed ibidlu xejra tal-Ewropa ir-rekupru jeżisti imma dajjef wisq u asimetriku u ovvjament fuq livell Ewropew tajjeb li d-deficit huwa inqas mit-2% mis-6% li kien xi ftit snin ilu u tajjeb ukoll stabilizzazzjoni tad-dejn pubbliku, imma l-problema hija illi riformi strutturali li kull sena jiġu indikati u mħeġġin fir-rakkomandazzjonijiet għal kull stat hemm bżonn inorbtu wkoll flessibilità neċessarja biex hekk il-pajjiżi jkunu jistgħu jirkupraw eh, jkollhom investimenti u jkollhom politiki li jkunu mirati. Qed naħsbu pereżempju fuq is-sigurtà tat-territorju u hemm bżonn nirrikonoxxu l-valur tagħhom mill-perspettiva ekonomika imħabba ħsara li jiġu mid-diżastri naturali dejjem iktar ta' spiss tajjeb li najdu ninvestu fuq il-vulnerabilità tas-sistemi bankari. Imma għanna bżon dan namluħ ċertu għarfin, ċertu għaqel, għax imdaqiet dak li tiġru fil-banek huwa marbut ma' fallimenti ta' attivitajiet ekonomiċi reali attivitajiet fistaġnar ma jkunux jistaw jagħtu lura l-kreditu li kisbu. Olek għanna għandna bżonn noħorġu minn dan iċ-ċirklu virtwus illi jiġi mid-dogma tal-austerità ma nixtieq nitkellem mingħajr laqli. Ma rridix ngħid li din l-immaġni ta' flessibilità l-politiki soċju ekonomiċi għandhom bżonn jiġu ehm, motija b'mod indiskriminat imma l-loġika tal-xejn punt xejn eh, tkun marbuta mal-loġika tal-kwalità ta' dak li l-istati membri jistgħu daħlu fil-budget tagħhom. U l-ek bżonn ngħid li l-Kummissjoni Ewropea attwali taċ xi ftit ħjiet, xi ftit sinjali anki jekk dajfa u għalek fil-komitat enfi eh, għanna ħafna proposti u nafu li jekk ma ninvestux mod sostanzjali fil-ekonomija favur l-ambjent, l ek seħa green economy, wieħed mis-setturi ekonomiċi mill-iktar dinamiċi li jista' jipproduċi eh, ħafna uh, postijiet ta' xogħol tkun dajfa, allura l-possibilitajiet tal innovazzjoni u kompetitività ta' eh, se tkun fjakka wkoll. U għalhekk aħna nitkellmu fuq l-ekonomija ċirkolari, l-iskart, minflok transizzjoni għal sistema ta' emissjoni ta' użu baxx ta' emissjonijiet u għalhekk għandna bżonn illi ngħidu illi eh, dawn il-paradigmi li huma mitlubin mit-Trattat ta' Pariġi u konfermata mill-COP 21. Dan il-kontest jina nilqab mod pozittiv referenzi għal Pariġi għal dik li sostenibilità tkabbir li għedin naraw fil-komunikazzjoni tal-Komissjoni u bħalma kitbet ukoll fuq l-effiċenza tar-risorsi u għalhekk naħseb li għandna bżonn inkomplu nimbottaw biex indikaturi ambjentali bħal dawn ma jkunux biss eh, klim imma jidħlu fl-indikatur importanti tal-politika ekonomiċi tal-Istati membri. Grazzi. Thank you very much and now... Grazzi ħafna u issa il-sur Selimovic. Grazzi, President, l ewelnet Permettili nirringrazzja ingrazzi rapporter il-sur Mero ta' la bozz ta' opinjoni tiegħu bażi tajba għax xogħol futur, nilqgħu koll il-fatt li l envijat jagħti opinjoni eh, fuq is-tħarriġ annwali dwar it-tkabbir u aspetti ambientali għamżon narawhom bħala parti mis soluzzjoni minħabba il-problemi fiskali li dbati minnhom l-Unjoni Ewropea u jekk l-ekonomiji tagħna jkunu iktar favur l-imbjent nagħmlu tajjeb għal ħsara li kien hemm. Permettuli tliet punti importanti. L-ewwel net. Taxxa ambjentali u t-tax shifting programs tagħha li nseħula l-riforma għat taxxa ambientali hija fil-qoċċata tal-prioritajiet tagħna. U progress bħal dan eh, ġi l-iktar mid-direttiva fuq it-taxxa tal-enerġija għax il-pajizi legalment kienu obbligati illi jintroduċu taxxi ġodda fuq il-prodotti tal-enerġija. Umbat taxxa ambientali ma' strumenti oħra fuq is-suq ma responsabiltajiet ġew introdotti wkoll fil-qasam tal iskarġ bost li pajjiżi ġifieri 25 fuq 28 sati membri użaw zaw e, taxxa tal mizblit tal-2015 bħala parti mill-politika tagħhom, imma jina perswas li nistgħu nagħmlu ferm iktar speċjalment mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għanna bżonn l-Unjoni Ewropea tkompli ċaqla dan il-pis e, għal min inniġġes u l-produtturi tal-fossil fuels u applikazzjoni iktar eh, mifruxa permetti titħib ambientali u naqis tal-konsum imħabba jkun hemm performance tkun waħda mtejba. Nġattini punt issa, ir-rwol tal-postijiet tax-xogħol f'din l-ekonomija favur l-ambjent. L-istudju mill-2012 juri biċ-ċar illi n-nies illi jaħdmu fl-eko industri u maċi 3.4 miljun dik is-sena fl-2000 kien biss xifti iktar minn żewġ miljuni u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq tendenza ta' zidiet ta' dawn il-postijiet ta' xogħol l-iktar eh, jiddependu mill-produzzjoni ambjentali. Imma hawnhekk għandna bżonn insowu l-implementazzjoni tal-politiki Ewropej. L-eżempju tal-energy performing Building Directive tal-2010 jitlob billi l-bini eh, ġodda kollha bżonn ikunu kollha favur l-ambjent sal-2020. Fost l-iktar investiment fuq il-bini huma l-iżolament u l-pompi tal-tisħin u għalhekk ikun hemm iktar postijiet ta' xogħol li jkunu dipendenti u jibbenefikaw minn implementazzjoni ta' din il-politika. Kif semmejt dawn l-istudji Umbat il-finanzjament favur l-ambjent. Nixtieq insemmi illi iktar investimenti fuq l-ambjent huma bżonn jużi mod kruċali biex natu spinta l postijiet tax-xogħol il-fiskal eh, disciplina ovvjament hija importanti din id-disciplina f'tat-taxxi kienet importanti minħabba l-kriżi ekonomika minna nemmen li l-investimenti se jkunu bżonn jużi biex inkunu nistgħu naslu l-ekonomija favur l-ambjent u indaħlu oqsma importanti pal klima u il-politiki favur l-ambjent tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, rapport mill-Financial Times tal-2010 jgħid illi il-Clean Investment għam bżonn jasal 500 biljun dollari Amerikani kull sena biex nraznu it-tibdil fil-klima, għalmenu għal żewġ gradi. U l-bqija mbagħad ix-xjenzjati jgħidu ma tkun eh, tibdil fil-klima jkun katastrofiku u reversibli. Aħna qegħdin ħafna iktar eh, f'livell baxx meta paragun ta' dawn iċ-ċifri u skont ir-rapport tal-2014 u essenzjal identifikaw alternattivi biex nifinanzjaw taxxa tal-ekonomija favur l-ambjent, għandu bżonn ikonna bilanċ tajjeb bejn taxxi ambjentali u investimenti biex hekk ikun hemm iktar liħ meta wieħed jinvesti fl-ekonomija favur l-ambjent dawn it-tlet toqsma mod partikolari li ma tant importanti għad kabir fl-Unjoni Ewropea, jiena nixtieq nressa emendi u nistenna bil-ħerqa il nitkellem ma' xadu rapporters l-oħra wara li nresqu l-emendi biex hekk nirringrazzja ukoll rapporter tax-xogħol tajjeb ħafna tiegħu. Thank you very much. Honorable Eckhout, grazzi ħafna u fismi uh, nixtieq ngħid ukoll grazzi l rapporter ovvjament. Uh, Aħna ristretti, eh, paċna waħda, naf ir-regoli u naħseb bħalma qalu il-kollegi bażi tajba ħafna din biex eh, naħdmu iktar għax huwa kruċali u jiena kuntent ħafna illi anki l-Komitat il NV qed jipparteċipa f'dan is-semestru għax bħalma nafu din hija l-gvernanza li għandna fl-Ewropa meta qed nipprovaw niżguraw ruħna il-gvernijiet ukoll qed jagħmlu affarijiet aqlin bil-budgets tagħhom u l-politiki ekonomiċi tagħhom u sostenibilità ekonomika u ambjentali tagħmel parti minn dan. Issa jekk inħares lejn il-proposta attwali minnaħa tar rapporter fuq ħafna mill-kwistjonijiet nistgħu naqblu u probabbilment nistgħu forsi nkunu fermi iktar speċifiċi meta eżempju rapporter jagħti il-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari hemm bżonn jiġu inklużi f'dan is-semestru aħna naqblu sħiħ, ma nasbu li forsi għandna bżonn iċċaraw eżatt x'nidu nfissru b'dawn il-prinċipji għax pereżempju eh, fuq il-pakkett fuq l-iskat nitkellmu fuq l-indikaturi u importanti l-indikaturi kolli riflessi f'dan is-semestru wkoll. U għalek, irresqu emendi fuq dawn ukoll. Issa l-punt fuq it-taxxa. Joħroġ ċar illi din dan huwa dejjem dibattitu diffiċli ma kif qal kellim ta' qabli ma nistax nevitaw eh, dibattitu fuq it-taxxa. Dak illi rajtu matul il-kriżi kien illi t-taxxa fuq ix-xogħol żdied il u għalhekk din hija l-iktar ħaġa stupida li wieħed jista' jagħmel għax wieħed ikun irid inaqqas it-taxxa fuq ix-xogħol biex jekk jipprovdi diktar postijiet tax-xogħol u mbagħad ovvjament wieħed ikollu jiċċaqlaq it-taxxa fuq it-tniġis u fuq eh, ir risors meta nitkellmu fuq ekonomija effiċenti dawk li huma risors għandhom bżonn eh, nittaxxaw dak li huwa eh, skars u għalhekk dan iċċaqliq il-moviment fit-taxxa huwa punt importanti li wieħed għandu bżonn itennieh Ressaqna wkoll emendi fuq il-kwistjoni ta' sussidi għal eh, fossil fuels. Jena tortani del-fatt li dawn il-plattaformi internazzjonali kollha fejn in-nies jaqblu illi neħu dawn is-sussidji għal fossil fuels. n ntlift eh, meta għadna l-OECD, l-G8, l-G20, il-World Bank, l-IMF, kullħat jgħajtu għahna ma namlu xejn. Walek nasa wasal l waqt so illi Da se jkun indikatur urġenti għal dan is-semestru biex niżguraw ruħna li mhux biss nipritkaw fuq is-sussidji tal-fossil fuels imma namlu hekk fl-aġir tagħna stess. bilħeq għall emendi tal-kollega fuq l-investimenti favur l-ambjent għax naħseb li nistgħu naqblu forsi. Mbagħad nagħlaq nagħmlu xi emendi u konres u xi emendi li għandna bżonn nisalvagwardaw illi livell minimu ta' kura tas saħħa jinżamm fil-Stati membri u nafu xed jiġri fil-Greċja u jekk taraw xed jiġri hemmhekk l-element bażiku tal-kura tas saħħa so qed imur għallar eh, tas-so wasa f'limitu ta' so għarru kaza. U l dan jagħmel parti mis-semestru biex għamilu jkun hemm minimu ta' kura tas saħħa u jekk wieħed jara s-sigurtà tal-katina elementar u dak li qegħdin nagħmlu għall l-autoritajiet tagħna fl-Istati membri nasibha importanti għall-Ewropa mhux biss li nitkellmu fuq l-austerità, imma wieħed juri li aħna bħala Ewropa natu għalmenu kura tas saħħa bażiku u aħna għandna fiduċa fil-profista tal-katina alimentari u jekk l-Ewropa mhijiex qed twessa s-sistema tagħha u qed tiffoka biss fuq l-austerità, Ovvjament, intkom se titilfu l-fiduċa fl-Unjoni Ewropea u dan bżonn jiġi rifless f'din l-opinjoni u lek nistana bil-ħerqa illi eh, nkopera mal-kollegi tiegħi aħna se nżidu xi speċifiċitajiet imma żgur mhux forsi se jkollna opinjoni tajjeb ħafna illi mbagħad imur lil kollegi tagħna tal-ekon. Grazzi. Grazzi ħafna, Isur Manu. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Nishtiq nirringrazza il-rapporter ta' xol tiegħu imma bil-kontra semestru Ewropew sar daw l-aħħar snin strument eh, ewlieni eh, tal-politika ekonomija baċitar tal-Istati membri u eh, iktar l-lin mill-efficienza li għanna bżon fil-kura tas saħħa il-misuri ta' austerita waslu biss fil-falliment ta' l-servizzi tas saħħa fċerti stati membri u dan ovvjament huwa dram, speċjalment tal pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa qegħdin il-bot ħafna mill ġita ekonomiku, eh, mill-kabir, mill-postijiet tax-xogħol kif qed jgħid l-opinjoni, u huwa diffiċli li wieħed jaqbel fuq il-prinċipji, diffiċli wkoll li wieħed Eh, jaqbel fuq is-sostanza għax nistgħu ngħidu dan il frakas eh, din it-taħlita kollha din il-konfużjoni sħiħa tant kontri kontradizzjonijiet ma' politiki oħra li huma imposti bil-forza mill-Unjoni Ewropea. L-ekonomija ċirkolari iva u eh, konsekwenzi tal-liter tagħna għal dak li huwa l-ħela tar-risorsi huma inkontestabbli kif ukoll ir-rapport jgħid li l-implementazzjoni ta' short circuits ukoll jippermettu lil intrapriżi Ewropej illi forsi kollhom xi tfaddil ta' 6 miljuni eh, ta' euro kull sena imma nifavorixxu wkoll l-ekonomija ċirkolari u qafas regolamentari fuq produtturi l-intrapriżi lokali għal dawk li huma emissjonijiet waqt li dawna diġà sottomessi għal pressjoni tal-kompetitività ta' Um, kummerċ internazzjonali mingħajr uh, trażin fl-Unjoni Ewropea waħda mill-kawżi ewlenin tal-tniġis internazzjonali u għalhekk huwa fuq livell lokali uh, illi għandu bżonni ħares u jillibera il-forzi tal-innovazzjoni li għanna, diffiri l imprenditori tagħna u l-produtturi tagħna. bat, nitkellmu fuq il-politiki enerġetiċi tal-Unjoni Ewropea fejn l-Istati membri jkunu jistgħu jkunu indipendenti fuq il-fossil fuels mhumiex soluzzjoni ta' dejjem u għalhekk ir-risorsi bioloġiċi u li jġeddu mhumiex soluzzjoni alternattiva fattibbli u għalhekk l-iżvilupp hija huwa priorità, id-dependenza fuq l-importazzjoni hija realtà tanġibbli. Ek dawn mhumiex biss xi xoqat eh, eh, li huma biss fumati, imma għedin naraw il-risorsi propji tagħna u l-forzi tagħna. Ovvjament aħna nipproponu wkoll xi amendi. Grazzi. Thank you very much and now Grazzi ħafna. Issa mhux qed nara membri oħra li jixtiequ jitkellmu għalhekk ngħaddi l-kelma l-Komissjoni, Is-Sur Grazie Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal ta' opinjoni u li shadow rapporter ukoll għal kummenti li għamlu huma tal-għodu fuq ta' kabira annwali għal 2017 aħna nilqew il-kwistjonijiet li tqajmu fil-abbozz ta' opinjoni minnaħa ta' rapporter u l-appoċ li ġi espress għal setturi li ġew identifikati bħala prioritajiet dan l-istħarriġ. It-tlit pilastri ta' triangolu nerġu għajmu l-investiment, namlu riformi strutturali, u niżguraw il-finanzi pubbliċi fuq punti speċifiċi li tqajmu fil-opinjoni ta' rapporter, aħna naqblu mal-bżonn li ninvestu fi setturi strateġiċi sabiex nejnu tkabbir u l-ħolqin ta' impjigi f'matu eh, fissu Ewropew. Il-progress għawek jiddependu kol minn miżuri li jittiedu mill-istati membri sabiex jindirizzaw l-ostakli li għadhom mek għall-investiment l-istati membri jridu jiddu l-responsabilità tagħhom ukoll. Aħna nilqgħu ir-referenza fil-abbozz ta' opinjoni għal ftajim ta' Pariġi dan huwa imsemmi mod speċifiku fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar dan l-istħarriġ għaliex jipprovdi aktar opportunitajiet tal negozji Ewropej li jistgħu ikabru il-suq tagħhom għal servizzi u prodotti bħala mezz ta' kontribut sabiex intlaħqu l-anijiet li ftemna dwarhom. Fuq il-kwistjoni ta' investiment fil-saħħa li semmit minn numru ta' ta' kummenti, aħna naqblu ma' rapporter illi s-saħħa u l-sistemi ta' kura ta' s-saħħa u ma' setturi prinċipali rridu jiġu direzzati fis semestru Ewropew kif termini ta' accessibilità u sostenibilità. Aħna nistennew illi s-settur tas-saħħa jibqa' jiġi indirizzat fil-analiżi speċifiċi għal pajjiżi u il stħarriċ ta' tkabir annuali futuri. Aħna ħerqanin naraw il-verżjoni finali tal-opinjoni, inkluż emendi li se jkunu imdaħla u ħerqana li naraw il-verżjoni finali mbagħad bat li l-Kumitat għall-Ekonomija u Affarijiet Monetarji. Grazzi ħafna issa il-skadenza tal-emendi se tkun l-14 ta' Diċembru f'nofsinhar, il-votazzjoni fil-Kumitat Envi se tkun fil-24 ta' Jannar u il-votazzjoni fikon se tkun fis-6 ta' Frar. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda il-discharge tal-Paġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropeja hemm ukoll il-discharge tal-Aġenziji li huma taħt il-kontroll tagħna u issa ngħaddi l-kelma l-rapporter li l-nifsi sabiex nispjeg l-abbozza opinjoni tiegħi jiddispjaċini imma ser naqleb għat-Taljan issa. Sometimes happens. Tiġri xi kultant. Dobbiamo ricordarci che eh, questo esame... Irridu niftakru li dan l-eżami dwar l-implementazzjoni tal-bilanċ tal-2015 iqis l-opinjoni tal-Orti tal-Awdituri kif ukoll l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Aġenziji illi ħadmu b'mod tajjeb u tawna l-informazzjoni li aħna tlabnijom. Rrit nfakkar illi l-2015 kien, kienet propju it-tini sena ta' implementazzjoni tal-qafas multi annual tal- qafas multianwali uh, eh, tal-budget bej l-2014 u l-2020 u saħa fuq ċerta um, aspetti illi għal kem ċerta aspetti kienu puntu iktar oljien xorta għadha ma laħħax ma livell mixtieq f'xi każijiet laħaq livell ta' implementazzjoni ta' 99.9 fil-mija dan ifisser li aħna użajna bisħieħ kważi kompletament ir-riżorsi għad dispożizzjoni tagħna u għamilna livell ta' implementazzjoni oli u oli ħafna. Mela naddi mill-ewwel għad data ta' implementazzjoni Rigward l-interventi illi saru permezz ta' DG Environment brabta ma' 369 eh, elf bejwet wieħor kienem hemm eh, użu ta' 99.36% u il-ħlasijiet um, intużaw fl-ammont tagħhom ta' 99.36% u u wkoll mal ma' 99.83% tal-ħlasijiet. Uh, DG uh, Sante kienet responsabli minn Uh, ammont ta' bilanċ illi 97% tiegħu ġi użat kif suppost u l-ħlasijiet laħqu ma' 97.2%. Bejn rigward il-programm ta' ħidma bejn l-2014 u l-2020 kien hemm ammont li ġie użat li laħħaq ma' 99% u l-asijiet dispożizzjoni intużaw kompletament. Rigward il-sikurtà tal-ikel u anka s-saħħa u l-benessri tal-annimali u tal-pjanti waqt l-eżerċizzju għawek mill-ġdid kellna livelli ta' implementazzjoni għolin ħafna u kienem xi uh, aspetti illi uh, saħħew anka il-punti li kienu liktar ta' emerġenza. Il-pariri li natajna ġew um, ġew mittieħda, kien hemm disa proġetti pilota fl-2015 li aħna ma uh, ma u saret biex azzjoni waħda ta' tħejjija rigward il-trasport tal-annimali u fil-fatt ġew eh, ġew saru ġew kompletati l-inizjattivi li ittieħdu diġa'. Rigward il-ħames aġenziji li għaw taħt il-kompetenza tagħna l-EFSA, l-ICDC, l-EA, l-ECA u l-EMA, nfakrukom mill-ġdid li dawn għandhom rwol importanti ħafna u illi għamlu kellhom żwol xjentifiku tekniku importanti għal ħidma um, ehm, u l-tejjija ta' proposti tal-Unjoni Ewropea. Dawn, dawn huwa importanti li kollom il-livell ta' flus u ta' personal mixtieq Nfakru wkoll l-ammont ta' l-ammont ta' budget uh, issa kien iktar għoli meta qabel ma' snin preċedenti ġew uh, eh, ukoll saret ukoll il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Qorti tal-Awdituri biex jiġu mtejba is-sistemi interni kif ukoll il-programmi ta' ħidma annwali biex dawn jiġu inklużi u jkun hemm iktar dettalji rigward il-xiri pubbliku u s sovvenzjonijiet rigward il-ħidma tal-Parlament Ewropew fil-kontest tal-, -parlament Ewropew, fil kontest tal l-azzjoni fl-2014 par preżempju fis-settur tal-kontrolli finanzjarji kif ukoll preferenza għal EFSA saru sar intern brabta ma l-aspetti iktar xjentifiċi u tekniċi. Għalhekk jiena nħoss illi uh, mill-informazzjoni li għanna u li waslitilna mill-qorti tal-awdituri illi il-kwittanza discharge jista jiġi approvat fil-set fil-politiki um, tal ta', ta dawn il ta' ambientali u ta' saħħa u uh, dawn l-aġenziji għal dawn l-aġenziji li jinsabu taħt il-kontroll tagħna. Issa naddi il-kelma li Shadow Rapporters u nibda mill-ewwel mill-kollega Kandenbach. Ja, ich darf mich beim Berichterstatter ganz herzlich bedanken. Ixtobe, viver. nirringrazzja l-rapporter l-għonnet. Palma edna l darba l-opinjoniet tagħna iridu jinkludu ħafna affarijiet, iridu jirrefletu il-mod kif aħna naraw l-affarijiet. U naħseb li rridu kol niftakru li dawn is-suġġerimenti dejjem iridu jiġu implementati u jekk aġenzija ma timplementax suġġerimenti jew proposta minna tal-qorti tal-awdituri jidher li m'hemmx kooperazzjoni tajba. Però madwar m'hemmx ħafna MND żewġ punti li l-SND tixtieq tisħaq fuqhom, però fil-prinċipju nistgħu naqblu mal-opinjoni ta' Sur Lavija. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sur Salimovic. Grazzi ħafna. Jiena irrid ngħid biss li aħna qed nippjanaw li resqu xi emendi għar-rapport. Nasbu li hija opinjoni tajba u aħna kuntenti b'xi żviluppi fir-rata ta' balli qed titbaxxa, però naħsbu li hemm xi żewġ punti li aħna nixtuqu nresqu. Għalhekk qed ħabru l-Komissar resqu xi emendi. Grazzi, grazzi ħafna Sur Torman. Grazzi, President. Diffiċli wieħed ma jaqbilx mal-spiegazzjoni tal-attivitajiet tal-Komissjoni Ewropea u tal-Aġenzija u rikoroxxi ġestjoni finanzjarji tajba karatterizzata minn tnaqqis ta' numru ta' żbalji, eh, implementazzjoni ta' krediti tajjeb u staff numru loġiku ta' staff. U għalhekk kien hemm stati membri li jagħmlu sforzi eh, lejn il-5 li ġiet imposta mill-Komissjoni Ewropea minħabba l-Aġenzija favur l-Ambjent fuq livell Ewropew għandna bżonn nkomplu b'mod uniformi u l-effiċenza bżonn tiġi mkejla bejn ix-xogħol u l-budget u dan ivarja ħafna skont l-Aġenzija konċernata. Fis-sostanza l-Aġenziji Ewropej illi jiġu mill-Kummissjoni u mis-seta regolamentarju tagħha huma problema intrinsiku ta' leġittimità u trasparenza U lek huwa minnu li ċerti aġenziji l aġenzija Ewropea tal-prodotti kimiċi u tal-mediċini huma jiddependu ħafna minn fondi privati u marbutin jew le ma' din is-sitwazzjoni ħafna prassi mhumiex sodisfaċenti. Niftakru, per eżempju, f'inċident tal-2014 fuq talba ta' autorizzazzjoni fuq ta' eh, fuq issu mod dubjuża ħafna tal-Aġenzija Ewropea tal-Prodotti Kimiċi. U l-konflitt ta' interess ukoll juri dak li qed jiġri u dan laqat eh, aġenziji differenti, speċjalment l-autorità eh, tal-ikel illi ma kellix tweġiba konklużiva. Huwa urġenti dawn l-aġenziji jaġixxu b'mod trasparenti brabta mal-komunità xjentifika, speċjalment meta nitkellmu fuq ċerti trattamenti li jduxtu jpoġġuhom fuq il-suq, eh, pereżempju, il-stant eh, il-Parlament eh, fuq l-EFSA fuq rakkomandazzjonijiet li huma relativi għal GMOs. Nixtieq infakkar il mezzi tal-Unjoni Ewropea biex timplementa l-politika tas saħħa tagħha hemm bżonn li kollha għan biss l-Ewropej. Issa dokument ta' kwittanza jitkellem fuq il-pressjoni kbira tal-fluss eh, migratorju fuq il-fondi ta' tielet programm saħħa u għalhekk qed nara l-konferma għandi soba najt illi eh, fisser illi l-popolazzjonijiet Ewropea tibaltu minħabba din l-esplosjoni tal-mowġa eh, emigrati minħabba anki l-patoloġiji eh, li hemm fil-pajjiżi ta' oriġni u l-kondizzjonijiet ta' saħħa ta' dawn l-immigrati. Aħna ovvjament se nresqu xi emendi fuq dan il-fajl. Grazzi. Thank you very much, and now we want to listen. Grazie ħafna, issa ser nisemaw minnant il-Kommissjoni, ma nafx min però. Min jishtu jibda? Grazie ħafna, President. Fuq eh, DG eh, Environment u il- diġi ambjentu u klima, 2015 u 16 huma snin importanti ħafna għax l-ewwel net huma l-ewwel snin tal-implementazzjoni ta' proġetti fuq il-bażi legali ġdida LIFE kif ukoll finalizzazzjoni ta' proġetti illi eh, ġew akkordati taħt Life Plus, il-programm li kellna qabel. Aħna minn din il-perspettiva sodisfatti bl-implementazzjoni tal-proġetti tagħna l-2015 u l-implementazzjoni tal-budget kienet waħda tajba, mod partikolari qegħdin naraw li kien hemm titjib net eh, tal-ħlasijiet minn Diġi Ambjent illi sab issa il-ritmu tajjeb tiegħu għal proġetti u kontratti illi konċernaw metodi eh, ġodda bħal per eżempju eh, drittijiet fuq il-gas tal-effett serra L-implementazzjoni hija kważi 100% ehm, jew 95% fl-indikaturi kollha u dan huwa punt pożittiv ħafna huwa minnu in l-2015 ma bat ma ma ma konniex qed imbagħtu mill-nuqqas ta' kreditu u għalhekk stajna nagħmlu ħlasijiet mingħajr ma jkollna nissospendu dawn il-ħlasijiet. It-tieni punt jikkonċerna fuq il-legalità u ir-regolarità xieħut minnkom tkellimtu fuq il-tnaqis fil-level ta' zbali, il-qorti tal-awdituri ħarġet bċejti rakkomandazzjonijiet f'waqthom illi aħna trattajna mod bilaterali mal-qorti, imma dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma kienx hemm ġustifikazzjoni illi jiġu indikati fir-rapport li ġie publikat u għalhekk ma dawn rakkomandazzjoni ma kienx lawsek importanti illi wieħed jevokom pubblikament u b'mod eh, bilaterali aħna weġibna u aħna se nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri. Ovvjament eh, dan huwa effett ta' bosta elementi. L-ewwel element li ġie mitlub mill qorti tal-awdituri eh, kien is-simplifikazzjoni u il iktar ċarezza fit-test mod partikolari f'dawk li huma l-konvenzjoni tu sussidji illi diġa ikonna għamilna jew se nagħmlu fl-2017 kif ukoll segwitu aħjar tal-proġetti matul l-implementazzjoni tagħhom u qed nibdew naraw l-effett ta' dawn il-miżuri li ħadna fir-riżultati attwali. L-aħħar mill-aħħar kumment minna tiegħi għax fir rapport hemm referenza għal proġett pilota tal fażi ta' tlestija li se jifoka fuq sma li tassew jagħmlu differenza u fuq dan il-punt eżempju illi rajna fl-2015 huwa il-proġett pilota dajs ġifiri proġett illi għandu bħala għan iż-żama tal-biodiversità fir-reġuni u territorji bħal Guyana, il-New Caledonia jew Gżejjer Kanarje Ġifri li l-in mill-kontinent Ewropo li qed ikun sva soddisfazzjoni għalina xed jagħti riżultati tajbin ħafna bħala proġett pilota u ta' suċċess. Grazzi. Issa nadi l-kelma l kollega Tana mill-DG Saha. DG Sante. Grazzi ħafna jien rappreżentant ta' DG Sante li huwa responsabbli mill-programm tal-ikel tas-saħħa u tal-aġenziji aħna nil-ew il-rat ir-rapport, ir-rati ta' implementazzjoni għu tajba ħafna. Aħna nixtieq nsemmu illi aħna kienem li kienem situazzjoni ta' saħħa ntejba fl-istati membri. Jekk dan rati su l għana ta' taqos kol, aħna li rrit nasigura rapporter li meta l-qorti tal-awdituri toħroġ rakomandazzjoni għall-Aġenzija, ovvjament il komissjoni membri tal komissjoni fil-Bord Manageriali jassiguraw li jkun hemm pjanijiet azzjoni u dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk m'hemmx aktar rikjesti nistgħu nitraklu timetable l-iskadenza l-emendi se tkun fl-14 ta' Diċembru f'nofsinhar il-vot fil-Kumitat MV se jkun fil-laqa ta' 30 il 31 ta' jannar u il-votazzjoni fil-Kumitat Kont se ssir f'Marzu. Issa ser nistennew għal żewġ minuti sakemm tassal ir-rapporter tal-punt li jmiss is-Sinjura Capezon. Nidu pawza u mbagħad nerġgħu nibdew. Grazzi. Miss Kadima, please. Darf ich, diese, darf ich diese Pause nützen, weil es ja nicht am Programm des heutigen Tages... Nista nuża din il pausa sabiex inqajjem punt li mhux fuq l-aġenda, però hija xi ħaġa illi xtaqt ngħid il-Kummissjoni rispett għal dal-Kumitat Parlamentari qablet illi tipprovdi protezzjoni l-asafar speċi oħra ta' din ta' direttiva ġdida li ser tiġi implementata. Naħseb li din hija bħal dan il-komitat għax aħna webbisna raġisna u aħna grazzi ħafna, grazzi. Äh, reizt mich natürlich, in diesem Falle aber indem ich sie unterstützen möchte. Nur Iva jina kol kontent ħafna b'dil aħbar skużawni.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 ftit ġranet ilu konti taħares l-inkas fl-Svezja rridu jagħmlu pjan il-Kummissjoni qablet u mbagħad l-Iżvediżi jagħmlu dal-pjan l-inbattura ħames darbiet. Għaliex wieħed mill-missirijiet ġewwa Brussell ma ġbox id-dettalji il-Kummissjoni f'dan il-każijiet jistgħu jagħmlu tista' tagħmel dak li trid. Imma jekk tibqa' għaddejn hekk il-nies tal-Ewropa ser jaħarbu, ser jirrifjutaw l-Ewropa jekk dal komportament jibqa' għaddej. For your comments. Grazzi ta' dawn il-kommenti. Timma kienieċ kartolina tal-miliet. Issa s-sernif u għal ftit eh, momenti jgħid il-President Lawija u mbagħad ngħaddu għal punt li jmiss. Okay, we can uh, restart. Tajjeb, nistaw nerġaw inkomplu bil-laqa. Nibdew il-punt li mis fuq l-agenda li huwa skambju ta' opinjoni fuq l-emendi fuq l-assistenza fuq l-aċċess għal medicina kien xogħol twil u diffiċli għal rapporter sabiex tipprova issib eh, kompromess. Ngħaddi l-kelma li rapporter sabiex tagħtina l-opinjoni tagħha u kif ser naslu għarżultat tajjeb fl-ar mill-aħar. Grazzi, Presidenti, dispiċini ħafna imma ma ħsibx illi eh, se Eh, nibdow da' sekmini kont fla oħra, huwa minn iktar minn 600 emenda ħafna xogħol iva imma puntatlu huwa illi l-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni li kelli ma' Shadow Rapporters sissa kienet verament straordinarja u permettit illi naslu għal konsens meħtieġ u dan il-ftejjim wiesa li hemm fuq suġġett tant importanti u ġifiri anke għal dak li huwa il-vot u dim il-Kommissjoni naħseb huwa ambjent tajjeb ħafna u naħseb nistgħu nasra dan il-kompromess. Dawn eh, il-fuq minn 600 ah, mendi juru l-interess, interess enormi li ġib miegħu dan is suġġett imma hemm divarji, diskrepanzi kbar f'pożizzjonijiet tagħna. Imma l-ewwel qabel kollox naħseb li huwa importanti li naraw dawn l-emendi hemm xuħut illi juru tassow illi fejn nistgħu intejbu nirregolamentaw aħjar eh, servizzi għal benefiċċju ta' ċittadini Ewropej. Kif tafu qegħdin nitkellmu fuq l-abbozz raġuni inizjali kienet mm, para punta tluq itħassib li kienem prezzijiet, per esempio, tal-medicini fis settur tal-kura tas saħħa fis settur tas saħħa li nistaw narajdu mhux biss illi naraw li kien hemm pressjoni minn settur farmaceutiċu u settur tas-saħħa, imma kien hemm kriterji determinanti oħra illi huma l-istess mediċini bħal pereżempju ħtiġa li wieħed jinvestiga eh, zoni li forsi fejn hemm inqas eh, talba jew hemm inqas inkjesti u għalhekk hemm bżonn naraw anki l-iżvilupp li hemm f'ċerti pajjiżi l-frammentazzjoni, l-burokrazija eċċessiva minn ċerti stati membri jew il-kriżi ekonomika li xi ħut minnha qed jgħaddu minna li wkoll tolqothom fid-dem il-ħaj u għalhekk huwa importanti illi naraw ftit eh, stampa ġenerali taw il-fatturi kollha dawn il-kriterji kollha biex nagħtu tweġiba ġenerali għas-settur tal-mediċini. Umbat imżon nikkonsidraw il-suġġett tal-fatt li minnaħa tal-Kommissjoni eh, il-fatt li hemm il-proprjetà intellettwali, finanzjament ix-xirri pubbliku u nanalizzaw kif fl-aħħar mill-aħħar nistgħu morru lura għall-investiment pubbliku u kif se jkun dan il-proċess u għalhekk dan huwa eh, suġġett tant importanti ġenerali fejn hemm ħafna eh, emendi eh, u l-biċċa kbira jitolbu għall iktar kompetitività, l-iktar kompetenza f'dan is-settur fl-istess waqt li konna garanzija kif rajna wkoll permezz tal-mezzi biex ikun iktar effiċenti u kompetitiva biex intejbu il-prezzijiet tal-mediċini u wieħed ikollu aċċess għal dawn il-mediċini fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna emendi kif qed nirrepeti ruħi issa li jitolbu biex innaqsu l-frammentazzjoni jew valutazzjoni differenti li hemm fl-Unjoni Ewropea minħabba l-valur miżjut u kriterji oħra u bħala premessa għat-twaqif tal-prezz fis-sistema tar-rimbors Kif kontet najt da kollu jinġabar it-fit mal-ħtida li investigaw ċerti oqsma li forsi sissa kienem inqas interess fuqhom imma jibqaw eh, interessanti f'dan il-kontestu għalek kif il l-kollaborazzjoni kienet tajba ħafna għana minna kta minn 70 emenda fejn dan huwa numru importanti meta mqabbel ukoll ma l-iktar minn 600 emendi u nkunu nistaw naslu skont il-klima, skont l-ambjent tax xogħol li jkun hemm fil-qatt imma naħseb il biċċa kbira tal-gruppi jkun jistgħu eh, jagħtu l-appoġġ tagħhom biex naslu għal dan il-kompromess. Il-linja eh, importanti tkun li jkun hemm iktar kooperazzjoni fost l-Istati membri u għedin nitkellmu wkoll fuq il-fatt illi naraw li hemm bżonn ta' valutazzjoni ta' proposta leġislativa menaħa tal-Kummissjoni nirrepeti ruħi għal dik li għal-valutazzjoni tal-valur miżjud fuq il-sistema ġdida ta' mediċini fuq l-Unjoni Ewropea u nasib jista' jkun strument tajjeb ħafna utli ħafna għal prezzijiet tal-mediċini u għal rimbors fil-istat membri jekk ikonna iktar innovazzjoni u għal daqstant il-kompetitività tal-industrija farmaceutika Ewropea u biex innaqsu il framentazzjoni f'dan il-kuntest. Din nitkellmu wkoll fuq il-ħtieġa illi natu valur lill proprjetà intellettwali speċjalment l-użu illi qegħdin nagħmlu minn dawn l-inċentivi u l-promozzjoni tal-innovazzjoni li tadatta ruħa skont lan u għalek u għal nitkellmu fuq il-ħtiġa li jkun hemm investigazzjoni u investiment pubbliku kif ukoll privat u fil-investigazzjoni finanzjament pubbliku nitkellmu fuq il-fatt li hemm bżonn ikun hemm il-garanzija ta' dan ir-rimborsu għal daqstant qegħdin naħdmu fuq kompromess kif kont qed ngħid biex intejbu il-kompetitività tal-suq u ovvjament eh, mitħassib ta' ħafna eh, deputati illi għallu li hemm bżonn nieħdu miżuri biex nsowu l-affarijiet u jkun hemm iktar sorveljanza eh, fuq il-prodotti eh, farmaceutiċi u naraw kif nistgħu niggarantixxu l-implementazzjoni tal-first trial kif ukoll il-ħtieġa li jkollna pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp tal-antibiotiċi biex ikun hemm implementazzjoni tajba tar-regolament fuq il-mediċini fil-fema tiegħi dawn huma l-punti ewlenin li sessibu fl-abbozz hemm ħafna idea toħra imma n-naseb dawn jistgħu jiġu konsidrati bħal punti ewlenin biex nkunu nistgħu naslu għal ftehim. Grazzi. Thank you very much, and now we start with a shadow rapporteur. Issa naddu l-kelma li shadow rapporteurs, Carlin. Iva, grazie ħafna. nishti nibatilkom kartolina tal-miliet sinjal ta' biberija Aħna l-kolla taħdmu għal ċittadini Ewropej, jek nipruvaw intejbu il-situazzjoni għalijom fil-aċċess għal medicina Jina jinkon ċifti ċettiku dwar dar rapport meta bdejna nadmu fuqu għaliex il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea hija limitata, però jiena tkellimt mal-kollegi, speċjalment is-Sinjura Awken. U smajt il-kummenti kollha illi saru hemm ħafna emendi u kompromessi li les li naċċetta. Jiena qed nitkellem fisem il-grupp tiegħi hawnhekk ukoll, però hemm problema tal-ispejjeż dejjem jiżdiedu fejn titol kura tas-saħħa u l-mediċini Meta ħarsu lejn il-prezz tal-medicina, xi kultant ikollok eh, id-dura l-avukat sabiex jgħajna f'di situazzjoni. Li tifissa il-prezzijiet għal-medicina ġiet abolit fil-Ġermanja 20 sena ilu. Naħseb li dan huwa prinċipju li japplika mhux biss għal pajjiżi staw kollha l-Ewropa, din hija sistema komplikata ħafna li fissar tal-prezzijiet. Jekk ħares lejn pajjiżi bħal l-Awstrija, jidher illi jistaw jaqdu grupp għax ta' mediċini Jiena nappoġġom f'dan. Fir-rapport it-ton soċjalista tnaħħa irridu nkunu reazzjonarji u Jien naħseb li l-appost kien xi negattiv fil-konfront tal-industrija farmaceutika Illi għamra ħafna xogħol fir riċerka u innovazzjoni 20 sena ilu kien eh, eh, mardit illi nis kienu jmutu maħba fijom, issa ma tamatu xie sigrazzi għanti l-industrija, għalek ma nistax nikkundannaw l-industrija. Irridu noqdu attenti, namlu monitorat, xina naqbel ma dan. Dwar l-iddeja tal- evalwazzjoni ta' teknoloġija tal l-għandix ta' samma s saħad din naħseb tista' tkun effettiva. Hija xi ħaġa li tista' issir anke fuq bażi volontarja. Dak li naħseb li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li nikkonċentraw fuq il-valur miżju ċjentifiku, il-ħbib tiegħi ħodor irridu naħsbu f'terminu ta' armonizzazzjoni tal-etika fil-industrija farmaceutika jina nishtiqkom kull ġit b'dan il-punt. Jekk tipprova tagħmel armonizzazzjoni fin-naqat ta' fuq u tisfel tal-Ewropa u tpoġġi li kulħadd fuq l-istess livell. Jiġu nagħmlu xogħol iba sawek fuq il-proprietar intellettuali dawk illi jinvestu fl-iżvilupp ta' dawn il-libret ta' privattivi għandhom igawdu. E hemm xi każijiet fejn il privati jistgħu jintilfi jekk mhux ma jiġux użati b'mod xira. Jekk ma jkunux reġistrati b'mod tajjeb u ma jiġux użati b'mod tajjeb. Nasab li għandhom ikunu reġistrati b'mod xira sabiex il-privativi ikunu ta' benefiċċju kemm għalihom u kemm għal ħaddieħor. Nafu li xi nies qed jagħmlu eh, proposti sabiex jestendu l-privattivi ma naħsibx illi rridu li privattivi jkun jistgħu jiġġedu għal 10-20 sena aħra wara li jkunu skadew. Dan mod ta' benefiċċju għal ħadd tajjeb li kolom il-benefiċi il però ġala darba jiskadu tajjeb li kullħat jibbenefika minnhom. Il-pajzi Benelux u l-Awstrija ilhom jippruvaw jindirizzaw il-kwistjoni tal-xiri ta' mediċini għal ħafna żmien qed jaqdu grupp fuq il-mediċini ġeneriċi nista' nappoġġa dawn il-tip ta' meġġini dawn huma spiss użati fil-pajjiż tiegħi naħseb li għandhom jiġu appoġġati u dawn huma ta' benefiċċju għal nies illi ma tantx huma sinjuri. Jiena nappoġġa l-meġġini ċeneriċi għalhekk nifraħ li rapporter fuq ix-xogħol tagħha fuq rapport u kien ta' pjaċi naħdem miegħek u nispera li inkun nista' naħdem miegħek fil-futur ukoll. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Bom, eu, eu gostaria de pegar também nas palavras do, do meu... Grazie. Naddu il-kalma l-kalim li jmiss. L-Onorevoli Farija. Grazzi ħafna, Sur President. Ikolli nametti li kien eh, tassew ta' pjaċir kbira li li naħdem ma' rapporter u ma' shadow rapporters fuq din il-kwistjoni partikolari. Kienem diversi tħassib illi jilna nitkelmu dwaru. Dan tarrafniħ lil-rapporter eh, bieħ. Wieħed mill-affarijiet li ħasibni huwa li jridu nistabilixxu il-responsabilità tal-Istati Membri rigward il-rimbors tal-ispejjeż tal-mediċina. Dan huwa partikolarment problematiku meta jkollna natu rimbors ta' dan it-tip, partikolarment għal mediċina innovativa. Walek, u eh, importanti li kunem ċerta universalità għal sistemi ta' saħħa nazzjonali dan huwa kunċett importanti ħafna li nixtiequ nisħu fuqu. Inħossu wkoll li huwa importanti għal kompetittività internazzjonali li trid tiġi appoġġata. Dan però mandux jirbaħ fuq eh, il-kultura universali tal-medicina u aċċess għal kura tas saħħa ta' livello li ħafna għal kulħadd. Għal raġunijiet ekonomiċi spiss ikun hemm ċerta nuqqassijiet u ma jkunx hemm aċċess għal kura tas saħħa din hija xi ħaġa li ilna nisqu dwarha. Hemm sinjali ċari dwar il-fatt illi din hija ir-realtà f'ħafna stati membri. Naħseb illi approċċ Ewropew komuni biss jista' jerġa' joffri bilanċ fis-sitwazzjoni u jkun hemm inċentivi eh, ġodda utli f'dan is-settur. Hemm ukoll vantaġġ sinifikattiv f'termini ta' seta tas-suq eh, għal kumpaniji emerġenti um, u koll kustjoni tal-prezzijiet sostenibli rigward il- jew fil-kuntest tal-medicina innovativa dawn huma dan huwa tħassib li ilna nesprimu għal ħafna żmien issa. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-prezzijiet meta nitkellmu dwar l-aċċess għal mediċina hemm lok għal titjib u dan it-titjib jista' jinkiseb permezz tal-kooperazzjoni uh, fil-sim ta' arfin dwar ċerta teknoloġiji. U importanti li aħna nevitaw li l-industrija li tipproduċi dawn din tip ta' teknoloġija ma jkollix bis amministrattiv fil-produzzjoni ta' mediċini ġodda li tpoġġew fis-suq. Mbagħad diversi drabi jintqal illi l-innovazzjoni il twassal għal liħ għal l-operaturi tas saħħa eh, Pero dan għandu ikun ta' vantaċu ukoll għal l-istess pazjenti, jiġifieri jekk l-industrija eh, toqgħod tpoġġi prezzijiet għaljin ħafna fuq il medicina Eh, la ma musserja, la, u lanqas il-pazjenti tagħna ma jkunu jistgħu jixtru din it-tip ta' mediċina. Dawn kienu ħut mill-pożizzjonijiet li aħna saqna fuqhom bħala għaldem. Mbagħad hemm ukoll l-importanza tal-awtoritajiet kompetenti biex jiddeterminaw il-prezzijiet u l-rimpors. U importanti li l-prezzijiet ikunu iktar sostenibbli ta' minn li wieħed jista' jilħaq magħhom li jkunu aċċessibbli u li jkollhom valur miżjud għall pazjent U importanti wkoll illi jsir mapping tal-prodotti ġodda f'termini ta' budget ukoll. Dan qed mhux biss fil-kumitat tagħna iżda anka fil-laqa teknika ma' shadow rapporters u rapporter. U importanti illi inkomplu nisħu fuq il-ġbir sistematiku ta' data klinika fuq eh, il-medicina, fuq il-rizultati brabta ma' s-saxħa. jġifiri hemm bżonn li kunu nistgħu nerġgħu nagħmlu valutazzjoni ta' kemm huwa li kollok dik tip ta' mediċina għandna bżonn ta' aktar arfin ta' dawk li huma l-ispejjeż tal-mediċini u rridu nisħu aktar fuq il-konfidenzjalità fl-istati membri. Dan it-ħassib kollu aħna esprimejnijom dan tħassib kollu esprimejnieh il-rapporter u il-rapporter għamlet sforz kbir ħafna biex taqat il-pozizjoni differenti ta' diversi stati gruppi u tassew jixir ila eh, klim ta' tifħir għall-sforzi tagħha nixtieq nagħlaq billi billi ngħid illi kif diġiġa edna kien hemm eh, titjib sinifikattiv biex nilħu bil politiku, pero irridu nwaslu messaġġ iktar ċar, saħan sitra iktar ċar lill-pubbliku dwar dak li qed namlu, qed namlu, qed naħdmu biex niksbu l-aqwa riżultat possibbli kemm fil-laqat ma' shadow rapporters u ma' rapporter kif ukoll fil-pubbliku. Aħna nkomplu nisforzaw f'din id-direzzjoni. Grazzi. Ħafna issa l-Onorevoli Bazi. Grazzi. Ħafna nixtieq eh, nirringrazzjak u nirringrazzja wkoll il-dak li għanna fuq dan il-rapport imma meta nara dan it-titlu għacċess għal medicini l ewwel problema huwa il-prezz biex wieħed ikollu aċċess jrid ikollu prezz aċċettabbli illi permetti li l-sistema tas sigurtà soċjali ta' kull stat membru illi jkun jista' jagħti rimbors u jkompli jagħti rimbors. Hawnhekk qed naraw li hawn disfunzjoni għax għal ħafna żmien il-laboratorji farmaceutiċi kellhom monopolu dal-aħħar 20 sena sal-2000 hemm dak il-blok basta kien hemm xi biljun benefiċċju kull sena. Mbagħad kien hemm u nixtieq lura l-problema tal-innovazzjoni u l-ek xamlu huma eh, bidlu ftit l-affarijiet użaw mediċini, ħarġu mediċini naqra viċina dak li kellna qabel u tkellimna hawnhekk anke fuq il-dmur għalhekk dawn huma laboratorji li jiffissaw huma stess il-prezzijiet eh, tal-mediċini u għawnek jamlu nix pastess prezzijiet fuq eh, mart rar li huma straordinarju għalek Jiena kont fl-qa u kont eh, u għat l-Komissjoni hemm liċenza obbligatorja għaliex ma tejnux l-Istati Membri għandkom ruol hawnhekk biex jużaw din il-liċenza obbligatorja eh, nużawa jużawa fil-Brasil, fl-Indja, fl-Alġerija għaliex le biex eh, per eżempju għal medicini jista' per eżempju um 100 euro fl-Alġerija forsi 200 eh, euro. Minflok li luflet inħarsu fi Franza u hekk tista l-Kummissjoni tejn l-ċittadini, tejn ħabba il-prezzijiet. Imma il-laboratorju ovvjament ma rridux jikissu din is-sistema. U għalek mbagħad nagħmlu bżonn li għamlu differenza bejn id-delinkage, jekk nsejħula bejn il-fissazzjoni tal-prezzijiet u riċerka u l-iżvilupp dan huwa importanti ħafna illi nagħmlu din id-distinzjoni għax għandkom eżempju imfassal minn preskrir li huwa gazzetta indipendenti tal-medicina li jgħid eh, daw l-aħħar 40 sena kienu biżżewġ żewġ mediċini biex jiġildu kontra tuberkulosi waqt il miljuni mutu kull sena u 14 il-prodotta eh, kienem minħabba l-allerġiji u għalhekk da mhux is-servizz lill pubbliku li u li għal-priorità li jom, imma eh, kemm flus ovvjament eh, ser jirċevu. U għalek naħseb huwa importanti ħafna nagħmlu distinzjoni bejn il-fissazzjoni tal-prezz u r-riċerka u l-iżvilupp. U għalek nixtieq fuq dan ir-rapport inkunu prudenti ħafna fuq il-suġġett tal-innovazzjoni, eżatt xridu nfissru l-innovazzjoni jew huwa livell ta' invenzjoni kriterju importanti fil-qafas tal-attribuzzjoni tal-privattivi u dan minn l-uffiċċju tal-privattivi tal-Istati Membri għax hija innovazzjoni ħaġa normali ma ħaġa oħra hemm ukoll. Il-valur eh, terapeutiku eh, aġġunt. Jekk naraw l-invenzjoni teknoloġika tafu illi assoċjazzjoni bħala eh, tobba minn frontieri attakat il- uffiċċju Ewropew tal-Privattivi għax qalet illi mhijiex innovazzjoni u kellhom raġun. Tini aspett huwa li mhu l-valur miżjud terapeutiku dan huwa importanti ħafna biex ikun hemm valutazzjoni fuq livell tal-Istat membru fin-negozjati għal fissazzjoni tal-prezzijiet U għalhekk invenzjoni teknoloġika mhijiex sinonima neċessarjament tal-benefiċċji terapeutiċi għal dawk li huma medicin diġà fuq issu, u u viċeversa. U għalhekk naħseb huwa essenzjali fir-rapport li nagħmlu din id-distinzjoni. Innovazzjoni ma tfissirx uh, valur miżju terapeutiku. U għalhekk naħseb dan il-proġett dan il-, -proġett, dan il rapport jabba t triq tajba imma hemm bżonn nifakaw fuq l-interess ġenerali, għandna bżonn innovazzjoni minna stess fuq il-fatt li il-privattivi attwalment mhumiex garanzija illi hemm mediċini ġodda skont il-bżonnijiet tal-saħħa tal-pjaneta. ġifiri forsi għandna bżonn isibu ħaġa oħra mhux il-privattivi għax hemm urġenza li taħraq f'din dan is-settur tas-saħħa u għalek hemm kriterji anke fil-WTO li staw eh, nużaw. Għana isna sottomessi għal ħakma ta' dawn il-laboratorji xjentifiċi u farmaceutiċi nagħmel parti mill-delegazzjoni għall-Afrika u l-Karabju nixtieq ngħid illi fuq l-Ebola u fuq martiħor l-Ewropa finanzjat ħafna l-istudji kliniċi u mbagħad mara minn għandu privativi il-laboratori u aħna konna bil-fors eh, nixtru dan il-vaċini u għanda għastan ta' unneku kol għanna bżon nsibu kriterji, kondizjonijiet il-laboratori ġimħalsa jiva ħaġa normali, imma aħna nkunu nistaw nifinanzjaw riċerka pubblika biex namlu riċerka fejn dawn il-laboratori ma jistaw xamluwa. Thank you very much, Mr. Pedicini. Grazzi, l-Onorevoli Pedicini. Grazzi, Sur President Grazzi l-rapporter, uh, il-Sinjura Cabezon. Mikrofonu għal-kellim. Intfili mid-dera. Mela, ħan ifoka fuq il-kwistjoni tal-epatita ċe. U fil-fat nishtiq nibda minn xi figuri. Il-ħu qed ta' tistima illi hemm bejn 130 u 150 li għandhom l-epatite C u percentaċ eh, kbir tagħhom jimutu minħabba puntu din l-epatite C. Fil-Unjoni Ewropea il-situazzjoni hija ħafna. Fil-tramuntana tal-Ewropa uh, ammont ta' 0.1 sa' 1% ta' persuni, mentri fin-nofsinhar din dan il-percentaċ ta' persuni infettati huma ta' 2.5 sa 3.5 fil-mija. Jiġifieri qudiem dawn id-differenzi kbar bejn tramuntana u nofsinhar tal-Ewropa hija stremba ħafna li l-Kummissjoni Ewropea għadha ma tistax jew għadha ma nidiċ pjan biex Eh, Tiġilet l-epatite C, ma forsi mux daqs ekstram l-bicċa, għaliex eh, u aktar komdu illi l-epatite C tibqa tirrenja milli tiffoka iktar fuq il-saħħa tal-ċittadini tagħna għaliex eh, dinja dinija ta' ħafna qlieħ. Per eżempju, l-epatite C tista' tinqered dal-baldejjem u dan huwa possibbli permezz ta' djanjosi kmieni u l-użu ta' mediċina antika u dik ġdida. Issu, issa ilna kważi 33 sena u dan għallitu l-kollega Fazi illi uh, il, uh, il, uh, il-virus jista jinqeret, pero l-ispejjeż huma għaljin ħafna, per eżempju 43 elf fil-Germania, Spanja madwar 45 elf euro. Iżda huwa 277 darba ikbar mill um, ehm, mill-level mil li jiswa partijiet oħra, per eżempju l-Indija, fejn jiswa biss 5 euro li tikkura ċaħat mill-epatite ċe Fl-opinjoni tiegħi kulħadd fil-Parlament Ewropew, eh, inkluż il-Kumitat MB, irrit jibgħat sinjal ċar fuq il-fatt li hemm bżonn ta' kura kontra l-epatite ċ, rridu nħarsu drittijiet tal-persuni morda bl-epatite ċ, u mhux biss it-trattament kroniku illi iqal ħafna flus lil ċerta kumpaniji eh, li produċu l-mediċina għaliex ma nismawx ukoll l-opinjonijiet tal kumitat peti illi ilhom jirġbru petizzjonijiet minn ċittadini illi mhux qed eh, semgħu leħinhom għaliex mhux qed ikollhom aċċess għall kura tas-saħħa. Grazzi ħafna ngħaddu issa l-kelma għal l-Onorevoli Dorfman. u ukoll resaqt emendi brabta mal-bejħ transkonfinali ta' prodotti medicinali Din hija problema fil-fatt fl-Ewropa. Foqsma partikolarment viċin tal-frontieri jew meta jkun hemm jew f'żoni fejn ikun hemm ħafna turisti hija partikolarment uh, problematika illi tuża il-riċetti barranin jew li saru f'pajjiż barrani biex tikseb eh, mediċini f'dak l-istat membru konċernat. Naf li dinja kwistjoni ta' kompetenza hemm stati membri fl-Unjoni Ewropea illi jammettu illi jamlu bejħ minn uh, minn spizzerija l-spizzerija oħra, per eżempju, pero da mux il-kas kullum kien, per eżempju, spizzerija taljana ma tistax eh, taċċetta riċetta mill-Germania u jekk il-pazjent imur fl-spizzerija fl-Italja, briċetta per eżempju minn Ġermanja ma jistax jina ta' il-medicina li ġiet preskritta lilu. Eh, dan l-aspett rridu nelbuħ wara kollox għanna is-suq uniku eh, eh, li rridu nħarsu. Grazzi sal-Onorevoli Caputo. Grazzi Sur President, jina l għabel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kollega Signora Cabezon għal biċċa xogħol eċċellenti. Sar ħafna xogħol eh, ta' tħejjija u fih eh, f'dan il-proċess ġbarna ħafna informazzjoni mill-gruppi politiċi kollha. U propju grazzi għal ħidma ta' Sinjor Kapezon illi irnexxila tasal għal riżultat sekk importanti u pożittiv fuq suġġett sekk eh, delikat bħal dak tal-aċċess għal mediċina jina nħoss li huwa fajl ta' importanza fondamentali. Importanti għaliex il-kriżi ekonomika fl-opinjoni tiegħi affettwat ħafna l-aċċess għal eh, l-aċċess tal-pazjenti l mediċina fl-aħħar snin il- su eh, ma naqasx il-produzzjoni tiegħu jiġifieri dan jidher illi minkejja illi il- eh, l-Unjoni Ewropea resqet proposti f'dan ir-rigward, xorta waħda il-pazjenti tagħna jibqgħu xi ftit xettiċi fuq eh, mediċini li mhumiex il-branded. Jiena ukoll sħaqt fuq l-importanza illi eh, nikkonsidraw il-medicina ta' ekwivalenza dawk li mhumiex branded ukoll. Partikolarment huwa importanti dan għal min m'għandux il-flus biex ikun jista' jixtri mediċina oħra. Huwa importanti u l-istatistika eh, jikkonferma dan il-bżonn. Mill-ġdid nirringrazzja lill kollega Capison u nitloba u nitlob sabiex dan is-suġġett ta' dejjem iktar importanza. U nittama illi dan is-suġġett jiġi trattat b'mod iktar komplet mill-Parlament eh, Ewropew kollu kemmu. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa nisimaw minnaħa tal-Kommissjoni, minu rappresentant tal kummissjoni emmu. Grazzi, grazzi ħafna Sur President, il-Komissjoni tixtieq tieħu din l-opportunità sabiex tirringrazzja mill-ġdid lill-Parlament Ewropew għal kontribut utli ħafna tiegħu rigward din id-diskussjoni dwar l-aċċess għal mediċina Aħna qed naraw illi ħafna xogħol sar u ħafna enerġija tpoġġiet biex ikun hemm it itħejjija biex jiġi mħejja dan ir-rapport rajna wkoll illi li n-numru kbir ta' emendi li tresqu juru kemm hija kemm huwa kemm hija kwistjoni sensittiva u kemm eh, hemm bżonn isir xogħol kemm fuq livell eh, ta' Unjoni Ewropea kif ukoll dak nazzjonali. Fl-istess waqt qed naraw li hemm ħafna konverġenza fil-miri eh, prinċipali, per eżempju biex ikun hemm aċċess fejn fuqtu għal mediċina min-naħa tal-pazjenti kollha. U dan irid isir għal prezz ġust fil-waqt illi l-industrija farmakoloġika eh, tibqa waħda kompetittiva fl-Unjoni Ewropea. Bħalma għal il-Kumitat Envi nar 12 ta' Ottubru u anka b'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju illi għadda, il-Kummissjoni l-esta illi taġixxi f'serje ta' oqsma li huma ta' ta' importanza partikolari għal Parlament Ewropew. Ħaluni nisħaq fuq xi wħud minnhom. L-ewwel l-użu ottimali tal-leġiżlazzjoni farmakoloġika u il- l-aspett regolatorju għal aċċess tal-medicina biex nipromuovu l-użu ta' din tip ta' medicina fejn il-bżonnijiet medicinali mhux qed jintlaħqu. Permettu li ċara illi l-autorizzazzjoni ta' tpoġġija fuq is-suq trid tirrispetta il-perjodu eh, illi jrid jiġi iżgurat fih illi il-mediċina hija tal-kwalità mixtieqa. Irid ikun hemm interazzjoni bejn diversi partit interessati involuti. Jiġifieri kemm min jawtorizzat qed fis-suq, kemm min huwa involut fil-riċerka u l-iżvilupp, kemm min jagħmel il viġilanza ta', ta dawn il-mediċini, eċetera. Mm, il-xogħol doppju mhux meħtieġ li wassal għal dewmien ta' ta' żmien li fih jaslib tassilhom il-mediċina l il-pazjenti mhuwiex mixtieq Tielet aspett il-Kummissjoni ser tkun qed tnidi studju bażat fuq l-evidenza dwar il-ċertifikati supplementari dwar l-innovazzjoni, disponibilità u kemm hija possibbli li wieħed jiflaħ ekonomikament għal mediċina Lum il-Kummissjoni waqt il-Kunsill EPSCO ser tippreżenta il-skadenzi u dan il-pjan ta' studju. Il-Kummissjoni ser iżżomm il-Parlament Ewropew informat dwar kif imorru l-affarijiet. L-aħħar issa mhux l-inqas aħna nadmu fuq din l-inizjattiva għal valutazzjoni tal-kura tas saħħa aħna nilqaw l-orientament tal-Parlament Ewropew um, fil-drafting points tiegħu Rridu nżommu f'moħna wkoll l-impenji internazzjonali fil-qasam tas-saħħa u l-IPR illi għal-jom impenjat ruħa l-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tagħna referenza għal dan ikun l-ideal. E, kifettilkom dak li għet u li sħaqt fuq mhux kollox, però issa li għadna ma nafux huma l-emendi ta' kompromess li ser tresqu eh, dawk u l-iktar li nistaw namlu. Aħna ser nkunu qed nżommu għajnejna fuq eh, eh, kif jipproċedu l-affarijiet fil-Parlament Ewropew u kif issir votazzjoni fil-plenarja. Jekk il-Parlament Ewropew iħoss illi il-Kummissjoni għandha f'idea ċerta għarfin ta' esperti li se jkun utli għalikom, allura aħna naddulkom din l-informazzjoni. Grazzi ħafna, mela naddi il-kelma l-lura l-rapporter tana Cabezon Ruiz għal kummenti ta' konklużjoni taħħa Iva, nishtiq nibda u e, nispiċċa Nispiċċa nsi kif bdejt, nirringrazzja u kolli xadu rapporters għal kooperazzjoni tajba li kena naħseb mod ġenerali nistaw naslu għal ftejim imma hemm xi ftit punti li forsi ma ma laqnihomx għadhom pendenti, per eżempju, fuq dak illi għal il-kollega Pedicini fuq il-epatita ċed għadnu huwa pjan li għadu għadde u hemm marz ieħor ukoll bħal dan. Umbat naraw ukoll ħtieġa li nidħlu iktar fil-fond fuq l-implementazzjoni tad direttiva kif kol dan brabta mal aċċess għal mediċini kif intqala hawnhekk, imma kif kontet ngħid għatfadal ħafna xor x'namlu għax hemm iktar minn 600 eh, amendi ma nixtieq intenni biss il-rida tajba tiegħi biex naslu kollha flimkien. Għax idu maslu messaġġ ċar għandna bżonn ta' rapport li kull wieħed Koherenti koerenti mħandaw l-emendi kollha minn gruppi differenti u interess li huwa wieħed bilanċat hemm kif kont qed ngħid ħafna xogħol qudiemna imma r-riżultat aħħar hemm bżonn ikun utli, pragmatiku li jagħti tweġibiet għas-sitwazzjoni li qed jgħixu ċittadini tagħna U għalek f'dan il-proċess hemm bżonn li jkollna koerenza u kooperazzjoni ta' kulħadd. Di se tkun muftiħ li forsi jista' eh, jiftaħ il-proċess biex naslu għal suċċess. Grazzi ħafna. L-iskadenzi mela votazzjoni fl-Envi skedat fetu 30 ta' jannar u l-plenarja fi frar jiġi konfermat m'għandniex iktar punti taħt kwistjonijiet varji l-AOBs u l-laqa straordinarja li se jkonna se tkun il-15 ta' Deċembru, ġifieri ġimgħa id-dieħla f'Strasburgu. Fuq ir-riforma tal-ITS e u mbagħad fit-12 ta' Jannar f'Brussell. Issa nista' nitkonkludu l-laqa tagħna tal-lum imma hemm bżonn niftakar illi fl hawnhekk f'din is-sala għanna il-Christmas cocktail. Grazie ħafna.